u nerġaw nibnu dan eh, il-simbolu. <clears throat> Għanna bżon mux biss lajnuna materjali. Aħna marbutin baffariet ħafna iktar importanti u iktar profondi. Illum nifmu aktar aħjar l-essenza ta' dak li huwa komuni fejn il-kulturi tagħna u rridu niddefenduhom flimkien. Il-ġimgħa li għaddit il-Kunsill Ewropew eh, 27 membri eh, flimkien mal-Renju Unit tajna estensjoni tal-periodu tal-, eh, tal-artikolu 50 sal-laħar ta' ottubru biex natu iktar żmien u spazju politiku biex jisibu triq biex jħorġu minn din il-situazzjoni. nettama li huma jużaw dan il-ħin blaħjar mod possibbli. Il-Kunsill Ewropew se qed jistenna messaġġ ċar mir-Renju Unit biex naraw kif se nimxu l-qudiem. Jekk jekk il-ftejm ta' tlu eh, jiġi ratifikat, allora ir-Renju Unit ikunu jistgħu joħorġu mill-ewwel ġurnata tax-xahar ta' wara. U ċar għal kulħadd illi maħniex se nerġgħu niftħu l-ftehim ta' tluq biex niffaċilitaw il-proċess ta' ratifikazzjoni is-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea il-lesti jerġgħu jikkonsidraw id-dikjarazzjoni politika jekk is-sitwazzjoni fir-Renju Unit tevolvi. Il-ġimgħa li il-Kunsill Ewropew biddel il-loġika illi natu eh, estensjoni etwal minn dik li intalbet minn naħa tar-Renju Unit. Dana se jkollu xi vantaġġi l-ewwel net. estensjoni twila biss tistaturi illi jibqaw miftuħin l-alternativi kollha. Per eżempju ratifika tal ftehim jew ħin ulterjuri eh, biex joħorġu jekk din hija x-xewqa tal-poplu. It-tieni jekk l-estensjoni tippermetti illi Renju Unit tiffoka fuq affarijiet daqshekk importanti bħal kummerċ jew l-pożizzjoni ġdida. Jiena naf illi xi ħadd esprima biża illi r-Renju Unit jixtieq ifixkel eh, il-tħaddim eh, tal-Unjoni Ewropea. Però il-27 ma ma ċettawx din il biza u fil-fatt mill-bidu tal-proċess eh, tal-Brexit ir-Renju Unit kien stat membru kostruttiv u disponibbli. U allura m'għandniex raġun illi nimnu illi is-sitwazzjoni ħad titbiddel. it tiret punt, l-estensjoni flessibbli iżid il-possibilità ta' no deal għal sitt xhur. Grazzi għal dan miljuni ta' persuni u, ta' negozji eh, għandhom iktar ċertezza. Waħda mill-konsegwenzi ta' deċiżjoni tagħna hija illi ir-Renju Unit se jkollha tagħmel elezzjonijiet Ewropej il-ġimgħa xar li ġej u dana irridu noħduha bis-serjetà bħala membri tar-Renju Unit se jkunu għaw għal xhur u forsi anki għal itwal, se jkunu membri sħaħ tal-Parlament bid-drittijiet u l-obbligi kollha. <clears throat> jiena qed nitkellem fuq dan illum għax jiena opponejt l-idea illi bl-estensjoni ulterjuri ir-Renju Unit għandha tiġi eh, trattata bħala stat ta' tini kategorija. Le, assolutament, ma tistax issir din ħaġa. Allora, nitlobkom tirrifjutaw dawn l-idejat jekk jiġu espressi f'din il-awla. ċabċib. Jena naf li fuq iż-żewġ naħat tal- eh, ta' channel, eh, kulħadd u eh, għajja bil istoria tal-Brexit u dina nifmuha. Però dina miex skuza biex najdu ejja eh, neħilsuha sempliċement għax aħna imdejqin issa rridu nkomplu eh, nittrattaw Brexit b'mod moħ miftuħ u b'mod eh, intelligenti għaliex jiġri jiġri aħna marbutin b'destin komuni jekk iridu nibqgħu ħbieb u imsieħba fil-futur <clears throat> waqt il-Kunsil tal-Ewropew ħafna mexxejja għalunna li ma rridux noħolmu u ma rridux naħsbu illi Brexit nistaw neħduh lura. Jiena ma rispondeċ imma illum u dimkom nishtiqnajt ngħid illi f'dan il-moment daqshekk diffiċli fl-istorja tan. Irridu anki irridu anki naċċettaw il-ħolm. Ma nistawx naċċettaw il-fatalizmu. U rridu anki nħolmu fuq l-Ewropa Unita din hija l-aħħar laqgħa tagħna fil-mandat attwali, nittama li kollu l-opportunità li nintaqa' ma' bosta mal-maġġoranza ta' fostkom wara l-elezzjonijiet. Grazzi. <clears throat> Grazzi, President. Issa nisimgħu mrant il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker. Sir President, Signori. il-biraħ kienet ġurnata tal-biża għal minħob Pariġi minħabba Franza. Pariġi mhijiex għalina post neutrali li ma ma jiswa xejn, anzi aħna lkoll naħseb eh, inħobbuha, sirna nħobbu din il-belt. U din il-traġedja ma waħda strutturali ta' arkitettura imma li laqtet il-ħajja tal-Franċiżi meta jaraw li qed tinħakem bil-fjam minn nirien. Ħafna Franċiżi ħassewa ħafsa ħafsa ta' qalb kbira minħabba li hija huwa monument ta' simbolu tal-qalba ta' Franza. Ħafna Franċiżi l-bira E, spiċċaw midrubbin anki psikoloġikament u kulħadd b'xi mod u spiċċa armel jew armla minħabba dan din it-traġedja. Allura jiena nixtieq ukoll kom ukoll biex e, tippromovu l-importanza li nejnu l-Franċiżi. Kulħadd ġie midrub f'din it-traġedja u aħna solidari mal-Franċiżi. Since uh, we finished in the early hours of last uh, thursday the european commission and myself we are on the brexit. aħna qegħdin fil eh, lejn il-brexit qed nifukaw fuq il-brexit però ma anki kwistjonijiet oħrajn fl-Unjoni tagħna. Dana f'moħħna nixtieq inżom eh, fil-qosor. il ġimali għaddit il-Kunsill Ewropew flimkien mar-Renju Unit waslu għal deċiżjoni responsabbli u maquda biex namlu estensjoni tal-artiklu 50 sal-31 ta' Ottubru ta' din is-sena. Dana kien riżultat aċċettabbli għal ħafna raġunijiet l-ewwel net u bla posta din il-awla aħna adottajna il-konklużjonijiet neċessari u aħna lesti biex ikonna Brexit no deal imma l-Unjoni tagħna m'għandha xejn tirbaħ dan l-uniċi daw li jibbenefikaw dawk illi jippruvaw li fisklu l-ordni legali Ewropew. it aħna e proteġejna l-integrità u tħaddim tal-awla u tal-istituzzjonijiet tagħna kollha. jekk ir-Renju Unit tkun membru tal-Unjoni Ewropea sa 23 ta' Mejju trid torganizza elezzjonijiet. Jekk il-ftehim ma jiġix ratifikat sal sa Mejju allura l-estensjoni se tkun sal-aħħar ta' Mejju. U t-tielet punt, aħna ma nistawx niddiskutu l-Brexit kull ġimma Aħna tajna iż-żmien b'din l-estensjoni u l-ispazju politiku biex jiddeċidu. La darba il-ftajim jidħol fis-seħ, aħna se, se, se, il-Kummissjoni se tiħu eh, responsabilità li tinnegozja mar-Renju Unit. Il-Brexit Steering Group kien is-saħħatana u dinak kienet eh, prassi tajba eh, fil-Kumitat Konġunt se teħet id-deċizjoni u se u se jkollha eh, tinteressa l-Parlament jiena nixtieq nitkellem biċar fuq il-Brexit xejn ma jista' jiġi deċiż kontra l-opinjoni tal-awla. U ma nistaw niddeċidu xej minar ma nikkonsideraw il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. President, <clears throat> Sinjuri, il-31 ta' Ottubru hija l-iskadenza l-ġdida għal l-irtirar tar-Renju Unit. ċoħe, jekk il-ftehim ma jġiex ratifikat, mill-Parlament ta' Westminster, allora se jkun hemm eh, Brexit no deal aħna nixtiequ nevitaw. Ir-Renju Unit naturalment jista' anki eh, jitlob illi jerġa' lura mill-artikolu eh, 50, però di ma kienieċ ipotezi tagħna. U laqas illi eh, fil-31 ta' Ottubru se jkun hemm proroga oħra il-31 ta' ottubru hija anki data li ma toġobnix, għax il-31 ta' ottubru hija anki l-aħħar ġurnata tiegħi bħala President tal-Kummissjoni. Tal-Kummissjoni. U allura f'nofs il-lejl jiena eh, nitla imma Donald Tusk ikun jista' jibqa' jiena m'iniex daqshekk kuntent, jiena aċċettajt li nkun President tal-Kummissjoni għax jiena rrit ek u anki għaliex eh, rrit Inżit eh, ir-ritmu tal-proċess Ewropew. Jiena xtaqt li namlu progress fuq l-Europa Soċjali. Aħna għamilna progressi, però mhux biżejjed eh, għaliex ir-riformi tal-Unjoni Ekonomika u monetarja nishtaqt illi intemmuha għaliex jiena xtaqt illi nkunu anki nistaw u jkollna Eh, situazzjoni eh, eh, ta' sikurtà fuq il-periodu li miss. U jina minix kontent illi zazah il-riċerkaturi, il-studenti Erasmus ikunu vittmi tal-Brexit u ma fil-fatt jistħu ilhom ħafna aħjar minnek. U għal din ir-raġuni aħna rridu naħdmu biex man eh, bedwomx iktar mill-Europa. Eh, il risposta ta' triq li t-tihdet minnaħa ta' Renjunit eh, se t se tiddeċidi a Londra nitamaw malajr u jina kontent illi l-gvernu l-oppozizjoni issa intaqaw u qed jiddialogaw bejnietom u dana huwa ġa progress fih nifsu però miex ħaġa normali illi dawn il-forzi waslu għal dan ir-riżultat issa eh, eh, li huwa tard bħala moment. Pero eh, Però jiena kuntenti li għaw dan il dialogu llum meta il renju Unit se titla mill-Unjoni Ewropea jiddeċidu huma u kif se jitilqu dan ġi deċis minnaħa tal-gvern tar Unit. Ir-riżultat tal-ftehim ta' novembru tal-2018 għadu fis seħħ u mux se jkun hemm trattativi oħrajn fuq il-ftehim ta' tluq u il-dikjarazzjoni politika tal-Unjoni Ewropea tibqa tirrispetta din ix xewa Sinjuri, Brexit miex il-futur tal-Unjoni Ewropea, għax il-futur tal-Unjoni Ewropea hija li lem il-Brexit u ma tistax tfixkel ix-xogħlijiet tagħna fuq il-prioritajiet l-iktar importanti. U għal din ir-raġuni l-Kunsill Ewropew qabel fuq żewġ prinċipi sakemm ir-Renju Unit jibqa' membru tal-Unjoni Ewropea aħna no, norbtu fuq il-kostruzzjoni fuq il-responsabilità lealtà. Dana huwa prinċipju E, ta' trattat, rridu aħna nirrispettaw bisħieħ. Aħna nitolbu illi kunem kooperazzjoni responsabli u leali minnaħa ta' Renjonit. E, net memx stati membri ta' tini klassi, jew ta' tini kategorija, ma' kaxxaħat imma is-27 membru l-oħrajn għandhom jintaqgħu biex jiddiskutu fuq il-futur. Dina miex ħaġa eh, ġdida f'Diċembru tal-1987. Eh, Jiena nidejt l-Eurogroup kontra l-parir tal-Ingliżi, tal-Iżvediżi u dan l-Eurogroup kien et jiprova jikaċċerna u jemlida kull min kien volut fil-kostruzzjoni tal-Europa biex jituwa mid-dritt li jiltaqa u r-riżultat ġi apprezzat l-Unjoni Ewropea għamlet kella sfidi enormi fil-Unjoni Ewropea s dritt tamal tajja palihom. Aħna f'Mejju ħan diskutu il-CBU il approċċ serġi kollu l-Unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin. Umbat kien il-budget multijanwali illi aħna wkoll fi prinċipju niddeċidu fuq f'Ottubru. U bat irridu naqraw ukoll fuq il-Parlament Ewropew li jmiss, il-minħa kun qed Eh, xikun il-karigi tagħhom u l-portfolios tagħhom, ma per pereżempju bżonn ta' president ġdid dal-Kummissjoni tiġi nominat minn ħadd tal L-avenir de notre Union, c'est notre place dans le monde. Ce sont nos accords commerciaux. Aħna hawnhekk ir-relazzjonijiet tagħna fuq livell nazzjonali, speċjalment ċ-Ċina li kena diskussjoniet maħħom summit kostruttiv ħafna eh, u koll u fil-roadmap tana u fil-fat ġunju ħna ħankun għeddin nitkelmu liktar fuq il-ġejjini ta' dan il-kommerċ dinji. Dan kollu biex eh, nejdu li importanti iktar minn dawn il-dan il-irdum il-qedin fuqu minħabba Brexit. Grazzi. L-Europa titkom. Grazie, signor Presidente. Grazie, President. Nishtiq infakkar lil kollegi illi waqt il-laqat tal-Konsil jiena insistejt fuq id-dinjità tal-Parlament Ewropew, fuq ir-rwol illi l-parlamentana għandu. Ma nistawx nużaw l parlament bħala taksi. Anki waqt it-trattativa tal-Brexit, irridu nikkonsidraw ir-wol tal-istituzzjoni tagħna. Għalina din hija priorità u jien qed nitkellem hawnhekk fisem il-kollegi kollha. Aħna l-ewwel istituzzjoni fit-trattat u aħna nipretendu li nkunu rispettati mill-istati kollha, 28 stat. Grazzi. Issa fiex hemm l-IPP eh, natu l-mikrofonu lill-Onorevoli Gonzales Pons. Che sentì ieri viendo Eh, xtiq nitkellem dwar is-soba li ħassejt il-bieraħ eh, meta rajt il-Notre Dame. Aħna dan in-nirien tal-bieraħ ġanna nħostu isna kollha konna Franċiżi. Ħassejna kulħadd li b'xi mod jew ieħor eh, verament konna f'sitwazzjoni ħażina. Aħna n-nies il-popli ma jikbrux meta jikbu, ma javanzaw dan il-nirin ta' Notre Dame jamlinna iżjed Ewropea għax flimkien ħan narġaw nibnu din il-katedral mill-ġdid. L-Unjoni Ewropea għandha timpenja ruħa llum biex tajn ekonomikament kif ikor artiġani daw kollha li hemm bżonn li biex jarġaw jibnu il-katedral kif kienu jagħmlu fil-moddi meta jenaqdu kollha fil-proġett. in nirin ta' Notre Dame fakkarna li l-Ewropej mhux qegħdin waħedna eh, eh, biex nirrispondu għal-nirien, għal-danni, għal-faqar. Eh, u l-bieraħ meta rajna l katedral taqbad għaliex jixtiequ jitilqu minn hawnhekk il-Brittanniċi l-Unjoni Ewropea hija komunità ta' prinċipju u valuri. Jekk inti għandek l-idea li ma tiffunzjonax, tirriforma, ma mhux titlaq, titlaqx għax il-valuri ma għadhom l-istess ta' kulħadd. U u ħaġa li ma tin wieħed ma jinnegozjari hemm tliet lezzjonijiet li tal-libna minn Brexit. L-ewwel li fil-politika ma tistax twiet dak li ma tistax tagħmel. It-tieni li fil-politika il-gideb dejjem jista' jwaslu għal desillużjoni u daw il- konnessjonijiet li saru matul l-istorja ma jistawx eh, jitkissru bil-egoizmu. L-Europa għalija hija mhux eh, eh, sħiħa mingħajr l-Renju, ma jekk huma mhux kapaċi jsibu s soluzzjoni allura għandhom jagħtu il-vuċi lura lil poplu. Il-nirien ta' Notre Dame fisser li aħna nitkellmu wisq dwar Brexit u ftit wisq fuq il-suġġetti l-oħra dispjaċini Eh, għal-vanità tal-politiċi tal-Renju Unit imma illum eh, eh, is-soba tiegħi dwar in-nar f'Notre Dame iżjed tħassibni minn l inqas ta' kompetenza tagħhom. Grazzi. Per il-gruppo dell'Alleanza. Issa fiċem il-grupp tal-Alleanza tal-SD nisimaw minnant l-onorevoli Udo Bullman. Kollegi, dal-ħodu aħna ma' udin fuq il-problema ta' Pariġi. Aħna nistaw najdu li Notre Dame għal kastana. Pariġi mintkomx waħedkom. Il-Franza miex waħedha. Dinija il-manifestazzjoni ta' solidarjetà Ewropea tagħna. U f'dan li spirtu ta' solidarjetà Ewropea jiena nixtieq infaħħar il-President Tusk li jinti ħadd responsabilità illi taħti lir renjunit din l-estensjoni. Għalix bekk inti evitajt il-crash, il-cliff edge, min kien se jħallas il-prezz ta' dan mux l-ideologi, iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea kienu kienu kien ikollhom iħallsu. U aħna nafu eżattament entkom kontu edin tilabu bid-destin ta' ċittadini f'pajjiżkom u dana ġi evitat mill-President Juncker u Tusk mill-Kunsill Ewropew deċiżjoni responsabbli u dan huwa sinjal tajjeb. U nixtieq anke nfaħar il-President Tusk għal dak li inti għad fuq l-istat ta' mem, stat membri, stati membri, sakemm ikunu membri u dana u averu anki għadretta dritta rappresentanti fil flawla Fil Dina miex kwistjoni ta' partiti, hija kwistjoni ta' decenza tal-kostituenzi tana. tal-proċessi demokratiċi. Aħna nilqaw naturalment rappresentanti rappreżentanti tar-Renju Unit u naturalment għandhom l-istess diritti bħal kulħadd u f'kull każ u f'kull sitwazzjoni. U aħna se jkollna niddiskutu il-situazzjoni ta' Renju Unit mill-23 ta' Mejju l-qoddim. Dena mux it-tmim ta' brexit għax in-nies fir-Renju Unit fl-aħħar se jkunu jistgħu jiddibattu s-sitwazzjoni għaliex issa il-Parlament bħalissa ibblukkat u jiena dejjem ħadd il-opinjoni illi meta wieħed ikollok sitwazzjoni bħal dit terġa' lura lej il-poplu huma jridu jiddeċidu x'jaħsbu fuq is-sitwazzjoni ultimament. U dana e, e, e, illi wieħed jerġa' jieħu l-kontroll huwa li nistaqsu lill poplu u mhux l-ideoloġi Brexit miex bis kwistjoni tar renju Unit, Brexit hija mhux biss fuq dawk li jixtiequ jibqgħu fir-Unjoni Ewropea. E, Brexit hija ħafna iktar minn hekk. E, e, meta wieħed iħares lejn din is-sitwazzjoni ma nistawx nippermettu lil Putin u Steve Bannon jirdu xi ħaġa illi Robert Schuman u Willy Brandt u padri eh, fondaturi eh, eh, bnew. Aħna se niddefendu l-Unjoni Ewropea għax din hija verament ir-risposta ta' dawn is sfidi tal-futur u għal din ir-raġuni fil-Finlanda u fil-Svezja taraw li aħna qegħdin inżommu l-Ewropa kontra radikali tal-lemin u aħna nittamaw illi se jkonna eh, eh, imsieħeb eh, fil-EPP et ħarsu u l-elezzjonijiet anki fl-Italja jew anki l-elezzjonijiet Ewropej. Ma rridux, irridu njaħsbu f'dawk li rixti u irdu l-Europa. Aħna d-demokrati soċjali ħan se defendu għal-Europa. Per il gruppo dei conservatori e dei riformisti europei. Fissem il-konservativi, Mr. Kamal. President, meta inti tħares lejn ir-ritratti l bieraħ tal- Notre Dame li qed jinħaraq il dan huwa żmien li twara fil politika tkunx eh, mir-Renju Unit Ewropew jew inkella mill ta' dinja kulħadd eh, kellu eh, sensazzjoni ta' diqa meta ra x'kien qed jiġri jiena l-mara tiegħi snilu ħadmet f'Pariġi, kienet tistudjat f'Pariġi, aħna konna morru ħafna u konna mek fil-fatixer li għadda, ħanna ritirati u ġibna l-ura memorji zbiħ, e, issa niftakru min kien qed iħares lejn dan il-bin il-binja li kienet simbolu ta' Pariġi, tal-istorja tal-Ewropa u minkejja eh, mhijiex tal-fidi tiegħi jiena naqsam il-sim ta' qalb li għandkom intom il-kol illum u jiena naqsam u jiena nittamar il-kol naqdu sabiex nagħmlu l bicċa tagħna biex nerġgħu nibnuha. Ħafna minna konna qed nittamaw li musa jkollna dan ibattitu llum u li r-Renju Unit kien ħajjitlaq mill-Unjoni Ewropea fid-29 ta' Marzu u anke l-ġimgħa li għaddiet. Imma issa l-affarijiet ta' kif huma dik il-ħajja, il-gvern tar-Renju Unit għad irid iwaslinna l-Brexit mod mod li huwa xira imma u anke l-Unjoni Ewropea mill-aktar fis biex in-nies l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea jkun jistgħu jħarsu lejn il-ġejjini ta' dak li jirrifera lih Jean-Claude Juncker bħala aġenda pożittiva, imma jiena nirrealizza li issa qed taqbżilkom eh, u ma tkomx ċerti jiġi f'Westminster, imma il-tmexija tal-Unjoni ilha qed tifret il-pajjiż tajaj għal ħafna snin anki fil-partit mhux biss ma tal-pożizzjoni taraw din il-firdiet x'qed kif qegħdin fiex qegħdin jissarfu u kien mistaqsina fejn ma bdejtu xi taħdidiet iktar qabel bejn il-partiti. Forsi għalikom kien ikun naturali, imma s-sistema tagħna ta' demokrazija parlamentarja ma taħdimx hekk, inti biss titħares il House of Commons fejn iż-żewġ partit jiexu eh, podġu faċċa ta' xurxin u mhux jihdej xurxin tal-Parlament minnaħa mill-Gvern minnaħa l-oħra oppożizzjoni. U iktar mill jippruvaw jibnu koalizzjonijiet hija kwestjoni iktar avversarja bħala politika. Jiġifieri naturalment taħdidiet mhumiex komdi għal żewġ naħat, inkluż jien. Jiġifieri għal-sensjoni artiklu 50 li aħna kellna fil-Kunsill li għadha forsi kienieċ it-tweġiba lil kulħadd li kulħadd izda iżda tina ktar ċans biex forsi nara x'inhu alternattivi kollha biex ikollna riżultat fl-aħħar mill-aħħar. Nsamma li kollegi tiegħi f'West Minister ma jdu mhux wis. Il-ekonomija tagħna l-politika tagħna l-pajjiż tagħna għandu bżonn ċertezza u aħna irridu nippruvaw nsibu soluzzjoni mill-aktar fis sabiex nevitaw li jkun hemm parċipazzjoni fil-elezzjonijiet Ewropej issa wasal il-waqt għall pragmatiżmu ejja li naraw il xogħol isir. Sur Task, nixtieq ringrazzjak għal eh, proġett iktar kostruttiv tiegħek meta qabel ma stqarrijiet iktar riċedi naħseb illi il-kliem tiegħek qudiem il-Kunsill kien laqtu l-musmar fuq rasu. Ma tkun li fuq u azzjonijiet, imma għandna nkun nistgħu meċu l-qudiem, għandna li konna ġejjeni illi tassew sta jagħmel tajjeb għalli sta jinqal aktar l qudim Il-Renju kienet f'pożizzjonijiet diffiċli fil-modi imma aħna reputazzjoni li li fl-aħħar mill-aħħar irnexxinna li naslu u naħseb li hawnhekk ukoll u eżempju ta' dan. Jien jista' jkun li fuq livell personali, jista' jkun di l-aħħar darba ta' nitkellem wara 14-il sena u nixtieq ngħid illi sa jekk binnix jew ma qbinnix matul is-snin jekk terġgħux titilgħu jew inkella tgħaddu għal kapitli ġodda nixingrazzjakom kollha għall-servizz tagħkom, nixtieq ingrazzjakom tal-li kontu parti minn din l-esperjenza esperienza inkredibli u nawguralkom il-dejjem it-tajjeb għal-ġejjini. Thank you, Mr. Kamal. Grazie, Sur Kamal. La għalimi il-kalimines, il-Sur Gaj Verhofstadt. President, l ewwel net jina pal-kollegi tijaj President Tusk u President Juncker jina xtaqtu kol nesprimi d drti Eh, ta' li ġara l-bira f'Pariġi, Notre Dame, u jiena ċerti li flimkien aħna ħanirġaw nqajmu mill-ġdid eh, nejnu li Notre Dame tqum fuq saqajja, Pariġi tqum fuq saqajja biex tkun izba mill-li kienet qabel dan il-Notre Dame ta' Pariġi u Notre Dame ta' Franza u Notre Dame tal-Europa. Jina ċert. Sur President, Sur Task, jina naf li dan il-Parlament fil-fat mandux eh, leħen f'deċiżjoni tieħdet nhar l-erba' ma nixtieq nwissikom ta' ħaġa waħda li huma l-konsegwenzi tad deċiżjoni ta' ġimgħa li għaddiet minħabba li sissa aħna żammejna laqda fl-Unjoni Ewropea. Laqda bejn 27 stat membru imma anki bejn it-tliet istituzzjonijiet, il-Kunsill, il-Parlament, il-Kummissjoni u anki għaqda li mibnija madwar negozjatur tana, sur Michel Banjien fakkar hawnhekk li hawnhekk nixtieq ta' sew inċabċablu nifraħlu nsallimlu, għaxol kollu li għar. U eh, din laqda Sur Task Ija friskju flok nibattu l-ura l-Sinjura May blessed tanzjoni ta' xej jew forsi b'waħda qasira ferm, ftit jiem, ġimgħa. Tajtu għas sitt xhur. Imma sitt xhur kulħadd jaf illi fil-31 ta' Ottubru. oh wis viċin biex wieħed ikollu jirġa' jkun se jaħseb sew fuq Brexit u wis il-bot biex fil-verità tqaqqa l-ebda azzjoni. Dik il-problema din id-deċiżjoni. Jina sa noqot eh, namel pal korbin li nejdu li dan huwa bla sens, għax għalih kolorx bla sens. Imma naħseb illi dan wassal għal iktar inċertezza, ħajtawa l-indeċizjoni. U jina wis nibza li ifisser li t-taħwida ta' Brexit ħat iġi importata lejl Ewropa u ħat nġess l-elezzjoni li ġejja tagħna. Jiena wis nibża li ma nafx l-Olandis jekk nejdu, x'imma aħna ngħidu li ħat tispiċċa tkun post fejn in il-membri post eh, post fejn jorqdu l-ħamim fejn jitlu MPs bil-Ingliżi, mbagħad jerġgħu joħorġu, mbagħad jerġgħu jitlu, ħaġa sejjer na rajna fil-fat eh, Westminster kien eh, minn korbi kien ijat għedin d-dera ta' wahda mimli għaxadin issa ħamsa pat ispeċi għamil l-istess fo Strasburgu mimlin ħamim. Jina nwis nibza illi il-pressjoni li naħal u għedna t-għad deċizjoni il- tkun eh, tisfa fi xejn. U li ħan nispiċaw fejkon erba snin erba xurilu. Illi nispiċa skad il-ħin u son nibqaw fejkonna. Il-House of Commons fil-fat, għalu san għamlu, ħamarru btajja issa. Jiena qatt ma ħsibt li kon san ħejta f'ħajti fil-parlament, imma nasab l-unika li tista' jisaj salvana issa wa Nigel Farage, għaliex? Għax issa kif tisimgħu illum hawn diġà ġaqijat jikkampanja diġa jgħat eh, jgħalleja ruħu eh, mal eh, partiti l-antiki u partiti ta' konservativu tal-Labor ħaj jispiċċaw jispiċċaw jafġuwa u ħaj jispiċċaw jisfaw fi xejn. Allura jekk dawn iż partiti mhux injoranti, ħajkollhom jagħmlu ftehim issa illum fil-jiem li ġejjin biex jevitaw dan id-diżastru imminenti. Sur task. Fid-daw ta' deċiżjoni, inti qed xi ħaġa li rġajt irrepetejt issa nistgħu nevitaw li l-Renju Unit jitilqu mill-Unjoni, imma jiena kontra li l-Renju jitilqu mill-Unjoni Ewropea, ma din kienet deċiżjoni mhux tagħna imma tal-poplu Ingliż. Jiġifieri jiena wis nibża li minflok noqtlu Brexit, ikun deċiżjoni tispiċċa toqtol l-Ewropa li jekk le jekk xejn toħħalha l-erba' snin Noqogħdu ninħlew fin-negozjati ma' mexxejja Ingliżi bħas Sur Corbyn jew sur Johnson illi fil-verità f'qalbhom bodu għal Ewropa. U bħalissa nabżu enerġija kollha tagħna fir-riforma fit-tiġdid tal-Ewropa tagħna. U għalhekk aħna lkoll għandna nifukaw fuqhom u intom ukoll bħala President tal-Kunsill Ewropew. U dak l-ispirtu fil-fema tiegħi ma kienx eh, emmek, ma kienx prezenti fil-laqgħa tal ġemali li Grazie. Thank you. Madam Zimmer for two minutes. Madam Zimmer. Signori. Naħseb li għaw żminijiet fejn il-politika partit u l-politika tal-partiti partiġanati dan kollu irrit jitwarrab. Il-biraħ dak li rajna minn Notre Dame hija li l-Ewropa hija vulnerabbli, ġejjini tagħna vulnerabbli, storja kulturali tagħna hija vulnerabbli u dan jiswa ħafna iktar milli dak li aħna ximdaqqiet noqogħdu nargumentaw fuq u hawnhekk. Notre Dame huwa simbolu e, simbolu għal e, Franza. Jiena deċidejt li ftit snilu tal-Mal-Franċiż 45 sena ilu fil-vat id-deċidejta di għaliex qed forsi qatt ma kolli ċans illi mur Pariġi u nara Notre Dame. U allura dan għalija huwa xokk mill-ikbar. U qed il-kollegi tiegħi illi jiġu minn fejn jiġu aħna rridu nibqgħu spalla ma spalla magħkom. Iżda wkoll aħna nitolbu illi aħna nafu x'in il-vulnerabilità tal-Unjoni Ewropea U dan jorbot ma dak li qed ngħidu aħna. Jiena naħseb illi il-dak li ġara fis-summit li għadda xejn ma kien pożittiv. Għandna bżonn deċiżjoni iva jew le, ibqgħu jew itilqu imma sitt xhur U speċjalment il-proċess demokratiku tal-elezzjonijiet Ewropej ġew ipperikolati. Imma ħadd ma edar wall fi deliberazzjoni tiegħu fuq għadi, dan kien wara il-sajf, Ħajkol ibtajja ta' sajf ħajli ħajerġaw jibda x-xogħol fil-verità. Kollegi l Angliżi li jom badda kizmin ikunu fil-Parlament Ewropew, ejna nasaw drittijiet ha. Jiġifieri tkun pjan be. Irridu nikalkollaw il-komitati darbtejn għaliex millu mal-lada jitilqulna l-kollegi. Jġi ħadd flokom Istruttura kollha tal-gruppi ħej pidel. Sibtu fuq għadi? Sibtu fuq kif intom suppost ħatħeġġu l nis l europa li marru jivvotaw għal elezzjonijiet dawn il ċirkustanzi Qed raw dan, id-din ċirku, ċirku li qed jiġri għandna. Jew dawn missew, tal-u jew kell qabdu missew ta' għom ħames snin, mandat. Grazzi, minuta u nofs. Onorevoli Scott Cato u għalajt u għadnaw. U jiena u miljoni minn ċittadini tagħna ehm, Ingliżi idumma kontenti ħafna, kontenti ħajtiru fuq dan. Jiena li ħaġa sabiħ ħafna li ħanispiċċa l-mandat illi il-nies ta' ġibilta u ta' xlok tal-Ingilterra tawni. U jiena tassew kontenta illi ħajkun elezzjonijiet meju u l-ħodor ħajjużaw dawn il-elezzjonijiet proporzjonali u demokratiċi pala ċelebrazzjoni tal-valuri tal-Unjoni Ewropea. Aħna ħan imbabilizzaw wieħed mill-ikbar għawiet pro-Ewropej fl-Ewropa, fil-kontinentana, u ħajkonna eh, nipromuovu Ewropa li tkun iktar demokratika u iktar ekologika ekoloġika. Nxie ingrazzja u koll il-President Aslu li tagħna nifs biex naħsbu ftit fuq il-vot tal-Nitqom l-Unjoni li timni l-Ewropa qatt ma kienet faċli u rera li għandu l-viżjoni tal-missirijiet tagħna li dejjem erbu l-sfidi qudiemhom biex inkludu dawk il-pajjiżi anki li kellhom problemi f'darhom, partikolarment dawk il-pajjiżi. Pala MP tal-ħodor jiena dejjem kont jibsa fuq Brexit. Iżda dejjem iridu jkunu wkoll ibsin fuq l raġunijiet ta' Brexit. Rridu nindirizzaw ir-raġunijiet tal- wassal għal din is-sens ta' alienazzjoni ta' iżolament u koll wassal il-bosta ċittadini li ivvutaw kontrina li li tilqu fl-2016. E, kampanja tajba kollegi, ejja nibatu messaġġ pozittiv tal-bidla pozittiva li parlament jista' jġib miegħu ejja ma ejja ma ninġibdux lejn il-diska tal-emin estrem għal Brexit fil-Renju Unit jekk intom jekk ma jivvotaw għall-Ewropa ifisser li nikkonvinċi ċ-ċittadini kollha li l-aħjar ġejjini tagħna u parti tal-familja Ewropea. Grazzi. Mr. Farage, five minutes. Thank you. Good morning. Well, I have L-adwa tajba, jiena 20 sena ipprovajt illi noħroġ minn dan ix-xogħol u minn u naħsibt li kien jirnexxieli, imma arrali għaliex marnu xi mar m'għandunajx kien ħajamlu l-klassi politika Ingliża, ġifieri l-aħbar tajba illi ħanerġa' niġi lura. Ħaterġgħu tarawni ma' wiċkom. Għaliex f'surva eh, ħoftat għandu raġun. Iva jien nekket l-ewwel darba li għandek raġun il-parti ta' Brexit ser jirbaħ dawn l-elezzjonijiet u wieħed b'mod wieħed biss ta' kif wieħed jista' jitwaqfu. u dan huwa jekk il-partit ta' May u Corbyn jistgħu jingħaqdu biex ikollhom unjoni u jaqblu fuq unjoni ta' dwana permanenti u subija ta' suq waħdini. Jekk tiġri din, mela l-partit ta' Brexit mhux se jirbaħ l-elezzjonijiet imma għalmenu jirbaħ l-elezzjoni ġenerali għaliex il-tradiment tanħajkun komplet illi ma naħsibx illi ħatirġi fil-verità din u jina il sena pala president tal-grupp jidna dort eluf ta' eh, tużani ta' samis propjament u jina rajt li kiex kien għaddej per fil-Austria, fil-Irlanda, fil-Ungerija, fil-Greċja meta jiġu l-Unjoni Ewropea u r-regola dejjem kienet illi Brussel dejjem jirbħu il-poter u s-saħħa ta' Brussel dejjem jirbħaħ. Imma jina għatma mort summit Ewropew bħal ta' ġimma li għaddiet, fejn għattini darba f'ġimatejn, kien hemm Prim Ministru Ingliż li jiġi u jitkarrab jitkarrab għal estensjoni għall-artiklu 50. Kienet umiljanti mhux biss tkun fi Brussell, imma għal pajjiż tagħna madwar id-dinja u reputazzjoni tagħna għal Commonwealth, l-Amerika, dal postijiet li tassew għandhom grazzja magħna, ħossu li aħna għadna għandna nazzjon kbir, imma issa ninżilna fuq dan il-livell. Il-Pirmistu jgħid li f'29 ta' Marzu ħanitilqu. Umbagħad ħanerġgħu nitilqu fit-12 ta' April, illi ħanitilqu żgur fit-30 ta' Ġunju. U issa il tal-ħin ta' ottobru. Il-Halloween, trick or treat, id-deċidu jekk inti dinja ġurnat l-aħħar u wkoll tiegħek sur Junker nittama li flimkien noħorġu dakinhar minn hemm. Imma jekk ħad tkun fidejn minn dan il-Ministru, eh, il-Prim Ministru li ma tiswa xejn, jiena naħseb illi mhux tiġri biex għat xogħol li ħanet ilqu fil-31. Jiena dejjem fil-passat maqdart il-seta mingħajr responsabilità ta' burokratiċi anzjani fi Brussel. Mela darba ħajkolli ngħid illi din il-taffiġa din il-kawlata mhix tortakom, il-pożizzjoni tagħkom tagħhom dejjem kienet ċara. Il-kawlata hija minħabba il-politika Ingliża illi weduna fil manifesto tagħhom illi kienu ħajtuna Brexit illi eh, firmaw artiklu 50 illi qal speċifikament li ħanet il bdil jew minajru u hemmhekk hemm it-tradiment. U jiena u kol naqsam mal-membri ta'kom dan id-diqa ta' din it-traġedja l-biraħ ta' Notre Dame ikolli ngħid li inħarqet il-biraħ xi ħaġa sabiħa ħafna li tlifna imma xi ħaġa essenzjali wkoll qed tintilef hawnhekk illum fir-Renju Unit u jiena naħseb illi l-bira il kien hemm artiklu il-bira li jgħid li demokrazija ta' il-laboratorju li kien il-demokrazija mietet fil-11 ta' fil fid fil-29 ta' marzu il-kawza tal-mewt kienet eh, erq u il-persuni suspettati għadhom mumiex qed jiġu eh, mixlija. Il-drittijiet, istat ta' dritt, drittijiet tal-bniedem għat kienet eh, kienet dejjem edha fuq qudiem fil-sibijiet tagħha u jalla itja il-mistriħra dejjem imma din hijiex kwestjoni ta' aħna nitilqu mill-Unjoni Ewropea tip ta' pajjiż illi aħna. Aħna mill-ikbar parlament l-itwal parlament fid-dinja e, l-om tal-parlamenti kollha aħna ċedejna ħafna mhux biss salina, imma l-ħbib tagħna fl-Ewropa wkoll. Jiena nistaspetta fost xi wħud xċert diqa u dizappunt. Fajst oħrajn rabja, mux wahda li toqgħod tikteb fuq il-ġgiget is-sofor u tipprotesta, imma illi li tejt illi aħna nabżon revoluzzjoni paċifika ġdida, nabżon bżonn mewġa ġdida u nisġid fil-pajjiż tagħna biex inxejnu jintradmu dawn iż-żewġ partiti li bħal ewlenin u naħseb illi ħatkunu sorpriżi ħafna dak li jiġi f'23 ta' Mejju, naħseb ħatkun ġejjin ġdid għal demokrazija Ewropea u ikollna ngħid li tassaw għanna bżonna. Kollegi, eh, ġerejt ċerta Katrina Blu eh, imma il-President ġa stabilixxi il-President mux ħanatu Katrina Blu f'dan il periodu Nkomplu issa l-Onorevole Batten jekk id-deċiżjoni tal-referendum tal-2016 ġi ignorat u Renju Unit kienet titlaq ħafna żmien imma. Sfortunatament id-deċiżjoni demokratiċi ta' 17.4 miljun persuna qed jiġi tradita. L-elezzjonijiet tal-Ewropa f'Mejju ħajkun eh, l-istess bħalma ġara fil-referendum tal- jgħidu x'jgħidu l-partiti, il-vot ħajkun ħanibqaw fl-Unjoni Ewropea jew ħanitilqu mill-Unjoni Ewropea. Dawk li jixtiequ jibqaw għandhom jivvotaw għal demokratiċi liberali. Dawk jixtiequ jkomplu hemm. L-oħrajn għandhom dawk li jixtiequ jitilqu eh, għandhom jivvotaw għal UKIP e li tivvota eh, għal laboristi jew għal konservattivi tkun ħela ta' vot għax la, ma jafux fejn xin il-pozizjoni tagħhom. Il-pozizjoni ta' UKIP hija ċara, hija waħda li nitilqu nirtiraw unilateralment u bla kondizzjonijiet imma b'dawn l-elezzjonijiet ħajfirdu n-nies f'żewġ gruppi. Eh, mhux biss fir-Renju Unit imma fl-Ewropa kollha. Grupp ħajkunu dawk li huma disposti jaċċettaw li poter barrani jigvernom l-Unjoni Ewropea u dawk li jirvellaw kontra l-integrazzjoni, iżjed integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea u li irreġġaw lura il-poteri demokratiċi li l-Istat. Grupp ħajvota għal-libertà u l-indipendenza, grupp liħor li ikun sottomess. Ħaġa li nistgħu niżguraw li nafusna huwa dawk l-MEPs euroxettiċi jiġu għaw b'numru kbir u dawk li votawlhom iridu li jkun hemm ritorn għal eh, eh, demokrazija eh, li ma jkunemx austerità biex l-ekonomija tiġi reglat ma jridux laqqas li jkun hemm immigrazzjoni bla kontroll ħajvotaw għal partiti li u li jżommu il-kultura u ċivilizzazzjoni tagħhom. Ħajkun hemm vot populist fl-Ewropa kollu. Fir-Renju Unit aħna għandna l-għażla ċara li nibqgħu jew nitilqu. Kienet it-teddida tal-UKIP, tal-UK Independence Party, li waslet għal referendum. U UKIP ħad kompli tiġġielet biex dan jiġri. UKIP l-MEPs tal-UKIP li jitilaw fil-23 ta' Mejju ħajkomplu il-taqtija politika biex il-Renju Unit tillibera ruħa mill-Unjoni Ewropea u l-vot fit-23 ta' Mejju ħajbat massaċ ċar lill-Gvern tar-Renju Unit li tilqu b'kondizzjonijiet ta' WTO kemm jista' jkun malaj l-UKIP mhux biex tagħmel kampanja għal Brexit, imma aħna verament nixtiequ li Brexit tiġri. Il-votazzjoni għall-UKIP huwa vot biex wieħed jitlaq mill-Unjoni Ewropea u l-pubbliku Britanniku għandu jivvota għal UKIP fit-23 ta' Mejju. Grazzi. Noddu issa għal l-Onorevoli Ujadowski. Grazzi ħafna. President, kollegi, il-Katedral ta' Notre Dame eh, kien dramma, kienet ħaġa drammatika. Maħna urejna li nishtiqu nejxu bħala komunità. F'mumenti ekstraordinari u drammatiċi, il-volontà li wieħed jgħix toħroġ. Jien nirringrazzja l kunsell tal-estensjoni tal-skadenza, il-katastrofa eh, vitajnija. Dawk huma biss li m'għandhomx ġuda tajba li ma jixtux li l-Renju Unit jew l-Unjoni Ewropea tipprospera mhux probabbilment mhux eh, kuntenti. Mhux surpriż b'dak li qal is-Sur Faraġ imma imma surpriż dak li qar is-sur Verhofstadt li jidher li jisu jixtieq li qaċċat il-barra lill-Renju Unit. Il-Federalisti u l-Populisti qed jaħdmu flimkien mhux għall-ewwel darba. Dak li għandna bżonn huwa fiduċja, pragmatizmu, kooperazzjoni u jiena nemmen li fi xu xar li ġej ħanna nieħdu dik it-triq. Grazzi. Naddu issa għall-Onorevoli Brock. Signora President, President ta' Konsil, kollegi, aħna ħana ġaw nħarsu lej situazzjoni f'Ottubru għax xejn ma rizolt jew inkella ħan iffaċċaw situazzjoni ġdida li forsi Meju Corbin ikunu jistaw jiftiemu għandhom jisibu xi tip ta' soluzzjoni kostruttiva u għandhom jew jitilqu jew jibqgħu. Aħna dan il-Parlament għandna bżonn li nkunu nistgħu navanzaw biex niffaċċaw l-isfidi l-kbar li għandna qudiemna, l-immigrazzjoni, gwerrer ta' kummerċ, eh, eh, sigurtà esterna, tibdil fil-klima, aħna ċari. L-Unjoni Ewropea hija l-unika kapaċi poter li għandna li taqqadna biex inkunu nistgħu nirrispondu għal dawn l-isfidi u nsalvaw l-Ewropa biex tkun tista' tavanza. Aħna għal din raġuni m'għandniex niġu mifruda bin-nazzjonaliżmu, għanna nkunu maqudin, għandna Ewropa ta' solidarità u paċi, ta' prosperità ekonomika u din hija l-Ewropa li aħna stajna niprosperaw. Għal-ħar diskors tiegħi l-Ewropa meta jiena naqt kien hemm disa membri tal-Unjoni tad-Dwana għandna ma kienx qed tiffunzjoni s-sanna 28 għandna Parlament Ewropew fej għandna vuċi. Dak iż-żmien aħna ma kellna l-ebda eh, opportunità biex ninstemaw. U issa għandna l-poter li għandna. Notre Dame mhux biss kien bini sabiħ, eh, kienet binja sabiħ, ma kienu ukoll eh, taqqat fiha dak li jirrepreżenta l-Ewropa, l-Ewropa nisranija. Niftakar l-stampi meta il-President Mitterrand u Helmut Kohl li kien qed jibki għamlu ċerimonja solenni hemmhekk m'għandhomx permettu li din l-Ewropa tiġi eh, mkissra nazzjonaliżmu tfisser gwerra u dik hija ħaġa qatt ma ninsaw. Grazzi. Grazzi ħafna u l-aħħar diskors verament tajt servizz tajjeb u nispera li ma tinsewx tinsiex kompletament il-politika Ewropea tkun tista' segwi naħseb li għandna applawdu. Tajt il-President. It's one of those emotional mornings. Wa waħda minn daw il-ġranet emozjonali, eh, Sir Brock. Nispera tapprezza eh, kif japprezzaw il-kollegi tijak. Is-Sur eh, Corbett, jiena nixtieq Grazzi, President. Nishtiq ninaqat ma dawk li tkellmu dwar Notre Dame u specialment il-klim tijak, sur task meta li aħna qed ninsofru flimkien mal-Franċiżi. Aħna mhux trattati biss li jaqduna u dan huwa veru. Għalhekk jiena eh, xokkjajt ruħi meta eh, eh, Faraġ li m'għadux magħna meta għajjat rubbish. Dak jirrifletti l-attitudni ta' dawk ta' dak il-naħa tal-kamra. Dak huma il-vuċi tal-vuċijiet tal-amad tal-moddi. tal vuċijiet tal amad tal modi tal tal moddi il-poplu Britanniku qed jibdew jaraw il-gideb eh, li tqalu fuq l-Unjoni Ewropea. Qalu li ħajkun faċli meta. Qalu li ħajkun faċli l-Brexit imma le ħani franka ħafna flus tmur għal medicina imma jirriżulta li le li jkun hemm kummerċ, trattati ta' kummerċ ma' ħafna pajjiż li dak li nistgħu nitilfu fl-Unjoni Ewropea ma aħna ħanitilfu il-trattati ta' kummerċ kollha jekk nkomplu Brexit. Il-poplu Britanniku qed jistgħu qed jibdew jarfu da kollu. Għalhekk huma verament jibżaw li kollhom referendum ieħor għax jafu xi tkun il-riżultat, ir-risposta jekk ikollna referendum ieħor. Għalhekk il-konservattivi jafu li kapaċi u rasum fil-lezzjoni. Eh, jina sorpriz dak li għal sur Verhofstadt bl-lezzjonijiet il-maġġoranza tal-dawk membri tal-parlament eh, li l-għaw mhuwiex tat-tip tan-naħa l-oħra u bla dubju Brexit l-Unjoni Ewropea titlef membru l-ewwel darba fl-istorja l-konsekwenzi dak id-deċiżjoni huma ħafna ikbar tal tal eh, li gruppi kollu ftit iżjed jew inqas. Eh, wieħed għandu jkollu sens ta' perspettiva. Din l-estensjoni għandha tiġi użata kif qal is-sur task. Ma nilebda speranzi kbar bej iż-żewġ naħat. Eh, Mis-Sinjura Mej ma tistax tisposta minna ma jkun hemm minna ma jkun hemm rivoluzzjoni fil-partit tagħha, imma għandha jkun l-opportunità nivvotaw u noħorġu mis-sitwazzjoni eh, imbarazzanti li tħanna fiha. Grazzi. Noddisa Assur Nicholson. Grazzi President. Nidentifika ruħi ma dak li tqal dwar il-poplu Franċiż dal-għodu, naħseb li kulħadd għandu sentiment dal-għodu. L-aħħar żvilupp Dġat, eh, ġimani għaddiet l-estensjoni ħatati opportunità li verament wieħed jindarizza l-problema serja. Ma mhux ħankun surpriz, eh, naħseb li il-backstop hija l-problema u l-enija sur Barnier. Eh, ħaġa li kienet il-problema mill-bidu u ħatkompli tkun il-problema jekk kien żżomm il-pożizzjoni tiegħek. Jien nixtieq ngħid li l estensjoni sa' Ottubru ma nibda l-ebda ftehim sa dak iż-żmien verament nemmen li ħajkonna bżon komissjoni ġdida, ħajkonna bżon parlament ġdid, ħajkun hemm bżon ta' opinjonijiet ġodda biex wieħed jista' jagħti soluzzjona eh, soluzzjoni għal din il-problema. L-opinjoni tiegħi dejjem kienet jekk inti parti minn klabb għandek tkun dak il-klabb, ma tistax tkun nofsok ġewwa u nofsok barra. U dak hija l-problema eh, li l-Renju qed issib l <clears throat> Din ħadd tkun dan ħatkun l-aħħar diskors tiegħi wara 30 sena. Jien nixtieq nieħu l-opportunità li kien pjaċir kbir għalija, unur, li nirrepreżenta il-poplu tal-Irlanda ta' fuq li ili għawek 30 sena. Kien hemm żminijiet tajbin, kien hemm żminijiet ukoll verament eh, koroħ meta kellna terrorizmu. Imma f'din il-kamra Jacques ur li appoġġa il-poplu tal-Irlanda ta' fuq meta u wassal eh, fuq Ian Pesley u aħna morna naraw eh, fil-94 fil-biġu tal-proċess ta' paċi kif tista' tgħin l-Ewropa u l-Ewropa eh, għeniet b'żewġ biljun euro li fondi li affettwat ħafna l-Irlanda ta' fuq. Jina ħa sellim l-parlament ħadd gost, nispera li tajt xi ħaġa tajba u nispera li rappreżentajt il-poplu tiegħi. Tajjeb. Għax il-poplu tal l-landa ta' fuq huma poplu verament tajjeb. Thank you very much, Mr. Nicholson. Grazie ħafna, Sur Nicholson. Pala wieħed li ħdam tiegħek eh, fil-Kumitat tal-Bidja kien kont kollega kostruttiv fil-reprezentazzjoni tiegħek ta' dawk li tirrepreżenta. Nawgurawlek. Jina sibt eh, eh, kellek eh, opportunità oħra. Jena skuża ruħi ma dawk li zomu l-ħin ġanna problemi kbar għal minuta s unjura Anderson. Xej ma tbiddel. Londra tmur kontra il-ftehim tal-ġimgħa l-kbira, sitt xhur ta' nuqqas ta' ċertezza u pushback fuq dak mill Britanniċi dwar li ftehmu fil-Deċembru tal-2017. Il-Brexit tmur kontra eh, id-drittijiet tal-poplu, inkluż biex jivvutaw. Talba li kienet eh, fil-qalba tal-moviment tal-drittijiet ta' bnedem elezzjoni li fina għel u fina għor marridux li l-popju taħta fuq jivvotaw. Manna naħdbatu massaċ ċar Dublin, Brussell u Londra ejjen natu sentenza tana fuq dal-koes u dal-vandalizmu politiku. Il-vot billi eh, tellaw l-MPs ta' ximfejn li eh, biex noħorġu b'forma demokratika minn dan il-komplikazzjoni ta' Brexit. U ek eh, nieħdu pass sensibli lejn l aqda tal-Britanniċi. Grazzi. Em kartulina blu. Sur Kelly. Missunja Anderson disposta. Sur Kelly, jek joġbok. Normalment jena ma nitkellimx eh, mal-kollegi. Tini darba faċa snin. Imma eh, meta nisma li eh, Dublin ħalli abbandonat l-Irlanda ta' fuq, taf kulħadd jaf li l-gvern tal-Irlanda għamlet kull huwa possibbli. Mistoqsija, mhux dikjarazzjoni. Meta kif tista' tajt jekk huma ixin fejn qatt ma jieħdu l-post tagħhom, siġġu tagħhom. Jien naħseb li jinqiegħed hawnhekk u hija jaċara dwar il-pozizjoni tal-gvern ta' Dublin. Il-gvern tal-Irlanda huwa gvern mill-gvernijiet biss li ma tagħtix li dritt ta' jivvotaw fl-elezzjonijiet Ewropej meta huma jgħidu nota. Inti taf xon, inti taf li fl-Irlanda fuq li ommi u l-ġenerazzjoni ta' ommi dawk li marru ma' ġon Kim fl-Irlanda biex jifut jiġuldu għal persuna waħda vot wieħed. L-intkom pretendejtu li vot wieħed vot bnidem wieħed u lebda bnidem. Il-President tinterrumpi lil kellima. L-Honorable Smith għal minuta. President, uh, thank you. So, as, as a Scottish and UK member, it turns out. Grazzi ħafna bħala wieħed mill-Skozja, ħafna mitna male Jena nishtiq nirringrazzja l konsil biħalli jiktana ħizet ħin biex nkunu nistgħu nsibu soluzzjoni. Kif qal John Lennon tajt li li inti għandek ħolma ma ħafna li għandu dil-ħolma li laħjar Brexit u għal ma jkunemx Brexit. Issa nħarsu lej l-elezzjoni t Ewropej li l partittija għet jiprepara jipprepara jiena nixtieq nagħmel talba u nqogħdu attenti nitol għanna nodu attenti minn dak li qed jiġri fil-populizmu. U dan populizmu huwa riskju għal kulħadd, teddida għal kulħadd. Il-demokrazija eh, fil renju Unit għandha problema, għandkom tibatu osservaturi internazzjonali biex inkunu żguraw li l-elezzjonijiet Ewropej verament eh, siru kif imiss tkissru l-liġi ta' data protection, tal-elettorali, u hemm raġunijiet li naħsbu li ħadiet ħatarġa jsir. Dan huwa eh, eh, il-partit tiegħi u l-Iskozja aħna disposti. Naħseb li nkunu nispera li nistgħu noddu fuqkom ukoll. L-Honorary Gerling għal-minuta. Grazie ħafna, Signor President nixtieq nirringrazzja l kolħat hawnhekk għall-paċenzja u għal kapaċità ta' nis ta' stat. Nishti eh, nsemmi su task, nishti najlek li stant irċevejt ittri u emails u text fej eh, talbuni niġi nodlok idek biex nati grazzi għal dak li għamil tar renju Unit. Għandek status verament ta' idolu, għacċettat il-responsabilta li, li ma jkunemx ftejim Eh, differenza kbira minn ħafna nies fil-politika fil-Renju Unit, speċjalment konservativa li, li gidbu eh, u għamlu minn kollox. E, saret mill lider parti mill-kurrikulum vitae ta' biex wieħed ikun eh, Prim Ministru, imma xogħol ta' Sur Banjer, Sur Task u Sur Juncker tawna l-opportunità biex nġildu biex nivvotaw Mejju ta' 23 ħanamlu kull sforz biex nispjegaw nitkellmu favur li nibqgħu. Ħan itolbu li jgħazzu l-pajis qabel il-partit. U nisperaw li konna riżultat li jagħti indikazzjoni li wasal iż-żmien għat-tieni referendum dak ir-referendum jista' jsur f'Settembru u sa Ottubru 31 inkunu nistgħu nibqgħu. Grazzi. Mr. Dance for one minute. Merci. Euh, au nom des pertes. Fissem il-parti tiegħi nixtieq ngħid li aħna għad nħossu sens ta' wkoll għal dak ġarra f'Pariġi u narfu ħafna l-xogħol kollha li qed isir mill-ħaddiema ehm, ta' tifi tan-nar aħna qegħdin solidarità magħkom. Brexit is a process. Brexit huwa proċess u dawk n-nies qed mux għat jaċċettaw il-proċess, nħarsu li il-possibiltajiet kollu ma negativa, ħat ma jrid ikun responsabli l-dan, għalek u għizet faċli li jinjuraw u jgħidu li kien impradiment, imma l-verita huwa li l-Brexit ma jistax joffruha. Dak li wedu ma jistax jagħtuh. Eh, għażla ċara bej dawk li għedin fuq naħa l-oħra kull ma jgħidu jajru traditur lil kulħadd u dawk li qegħdin fuq din naħa li huma disposti li jaħdmu mal-kollegi biex nibnu Ewropa aħjar għalhekk qegħdin hawnhekk biex naħdmu flimkien biex ikun hemm eh, ġejjini komuni u aħna disposti nagħmlu il-parti tagħna. Sur Henkel għal-minuta. jina mort bil bajsek bir-rota sa Pariġi, eh, Luxemburgu u sakemm morf dik il-katedral u verament kbejt il-bira. President Tusk eh, semmejt li Gdansk ġiet mibnija minn ġdid. Għantik eżempju ieħor ta' rikostruzzjoni ġdida. Il-Knisja ta' tal-Madonna ta' Dresden u dan għamennija bl-għajnuna tan-nist minn Coventry. Nappoġġa dak li qal sur eh, Gonzales qabel li għandu jkun proġett komuni biex jgħinu biex jibnu mill-ġdid il-Knisja f'Pariġi. Il-Parlament għandu jgħid li din għandha tkun priorità għal leġislatur biex jiġi mibni mill-ġdid din il-Knisja. Sur Tusk, intatt ukoll għandha tsir mill-28 nazzjon U il-fatt huwa li l-risposta tiġi minn Londra u President Tusk u oħrajn imma hemm xi ħaġa li tistgħu tagħmlu biex ikonna risposta adekwata minn Londra. Ankom tiżguraw li l-Renju Unit tibqa' parteċipant fil-rekostruzzjoni tal-Knisja f'Pariġi billi niżguraw ir-Renju tibqa' membru tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Mrs. Hubner for one minute. Signora Hubner, grazzi, President, kolleg, President, kollegi. Il-skadenza eh, ġdida kienet eh, azla diffiċli. Issa eh, eh, sta l-Ingliżi biex jużaw il-ħin li għandhom sfortunatament u kienet ta' dizappunt għal kulħadd f'din l-aħħar ġimgħa smajna kummenti u tweets minnaħa ta' politiċi Ingliżi kontra l-Unjoni Ewropea kif huma jippruvaw ifixklu it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea. Ah, ah mumux se jkun hemm permess biex dan isir, aħna se niddefendu, nipproteġu l-Unjoni Ewropea għan u aħna sen komplu eh, eh, eh, nużaw il-forza tagħna biex nizguraw istabilità. Ħaġa żgura hija hija il-problema miex il-backstop fil-ftejim imma l-futur forsi hemm soluzzjoni però hemm bżonn illi il-politi minnaħta l politiċi britanniċi jridu jgħidulna xiridu. Is-Sur Kelly. L-għonet jena nishtiq nesprimi simpatija minnaħa tal-gvern eh, irlandis fuq il-traġedja tal-Notre Dame. Jiġri xiġri l-inċertezza u l-persuni għedin ibatu. Individwi u negozji li huma affettwati u anki il-bdewa li qed jihdu eh, xi uh, 100 euro inqas għal kull annimal eh, imħabba l-inċertezza. Unittama illi Mayu Coburn jistaw jiftemu jekk ma jiftemux emżon assolutament li sir deċizjoni biex ikun hemm posponiment tal-Brexit. Ma nistawx inżommu l-inċertezza. Et taffettu anki l-kostituenza tagħna aħna kellna noleġġu ħames membri tal-Parlament u issa se neleġġu erba' u dan ma nistawx inwaħlu fil-Britanniċi u għat-tortana għaxina sentejnilu jina tlabt li ma, ma ridux nerġaw niddistribwixxu siġijiet li kienu tagħhom sakemm l-Ingliżi ma jitilqu. U issa għanna din it-taħwida. Allura e, allura irridu e, namlu kull ma nistgħu hawnhekk. Grazzi sanna kaċ di Coelho. Grazzi, President. Jena nishtiq najt. Issu sur Rangel qed jitkellem, skużawni. E, illi il-Kunsill Ewropew il-Kommissjoni, kummissjoni urid flessibilità lejn il renju Kif aħna konna tlabda, jena kontent illi e, il renju Unit lesti biex jorganizzaw elezzjonijiet Ewropew, u dana qed jiftaħ possibilità illi il-Renju Unit jiddeċidu jibqgħu fl-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq niċċara illi din id-deċiżjoni għada edha toħloq inċertezza għal ħafna persuni, għal negozji u għal pajjiżi u jiena nixtieq nitlob lill-Kummissjoni Ewropea u lill-gvernijiet tal-Istati membri biex jagħmlu kull ma jistgħu biex jgħatu iktar ċertezza lil persuna li qegħdin ibatu b'din l-inċertezza eh, moħlu mill-Parlament Ingliż. Eh, Aħna l-koll mbikma għal uġeħta Franza. Għall-umanità, Notre Dame kienet eh, um, l-umanità, t-reprezenta l-umanità illi bniet u t-bnija. That the council has not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 signora presidente onorevoli colleghi Il-ħadd li għadda jiena mort Londra u jiena kont ma' grupp ta' Galizjani illi joqogħdu fir-Renju Unit. Huma eh, inċerti fuq il- eh, fuq il-ċaqliq ħieles, fuq is-servizzi u fuq il-problemi tal-mediċini huma jiexu u jaħdmu fir-Renju Unit jħossuru li huma Ewropej u ma jafux se jiġri. U l-President Tusk u l-President Juncker nishtiq namel referenza għal politika tal-sajt il-flessibilità li aħna qegħdin insemmu hawnhekk illum tobligana biex natu ċertezza għal eh, politika ta' sajt imma anki għal ċittadini Ewropej. Esa, Lopez Aguilar, President u President Juncker. L-Europa eh, trid timxi l-qoddim u trid tifoka u tikkonċentra fuq problemi veri jiena nishtiq nesprimi anki simpatija u kondoljanzi ma' Franza wara in-nar ta' Notre Dame, imma aħna għandna dejjem iktar inċertezza issa illi renju Unit se jidħlu fil-elezzjonijiet eh, Ewropej. Jiena nemmen il-poplu għandhom ikunu responsabli għal dak li għamlu, mhux biss il-membri tal-Parlament imma anki dawk li eh, kienu fil-Parlament Ewropew f'dawn l-aħħar 20 sena. Jiena mm, għandi mit sena sa' kem naslu 26 tal-Mejju biex l-Europa tala din it-traġedja. Il-ħin wasal u Essur eh, eh, Brannen. L-Unjoni Ewropea mibnija mill-inkubu eh, ta' tini gwerra dinjija. U jiena nappoġġa l-kummenti tal-President Tusk illi għatanna bżon ta' min joħlom. U fil-klim ta' Lawrence, kulħadd joħlom, imma mhux kulħadd bl-istess mod. Hemm min joħlom bil-lejl u jara li matul il-ġurnata jara li dan kien kollu van, imma dawk li joħolmu bil matul il-ġurnata u ma perikolużi. Għax e, wasal il-ħin u ma tanċanna aktar ħin. Allora kompli aħlam e, President Tusk u anki il-persuni li jishtiqu li l-Ingliżi jibqaw jistaw ikomplu jibqaw u aħna sen aħna nistgħu nibqaw fl-Unjoni Ewropea u aħna se nibqgħu fl-Unjoni Ewropea. President, il-kellim li mis, dan id-dibattitu qed juri ħaġa waħda sur Hockmark qed juri li l-Unjoni Ewropea hija maquda. Il-problemi f'Westminster huma kkawżati mill-fatt li l isħubija fl-Unjoni Ewropea hija importanti għas-soċjetà u mhux faċli li wieħed joħroġ. U jiena ngħid illi sur Faraġ huwa bnidem eh, ridikolu. U fil-fatt huwa bnidem ridikolu qatt ma kontribwixxu e kontribwixxa serjament għal ftuħ tal-Europa, għal kummerċ, Inti ma nafx għaliex in-nies jibżaw minnek. Inti qed tipprova tbeżżana li inti ħaterġa' lura, imma inti minn xejħ li f'paljaġġ. Aħna kultant nisimawk imma fil fatt m'għandniex nisimawk għax l lebda sinifikat, lebda tifsira għall-Unjoni tal ewropa Inti ridikolu u m'għandniex biża' minnek u nittama il-Renju Uniti kun jista' jibqa fl-Unjoni Ewropea. Grazzi bekna l catch kaċ tiegħi u issa nisimaw nerġaw minant il-President Juncker. Sinjura President, Sinjuri, jena għonek et nitkellem wara illi nkun samt uh, periodu twil mal-persuni fil-awla se nkun fil-bidu tal-parlament iġdijt imma nista' ngħid illi sen se jiddispieċini li brok mux se jkunaw aħna e, e, e, ġilidna fl-imkien, kpejna fl-imkien u jiddispjaċini li sen immisjaħ u jiddispjaċini li mux se jkunaw fostna. Grazzi Sur Juncker e Sur Tusk. Grazzi għandi komment wieħed biss. E għal ftit ġemat issa il-parteċipazzjoni e, tar-Renju Unit fil-elezzjonijiet għajmet emozjonijiet speċjalment fil-awla. Jena nishtiq najt unfakkar il-kulħat illi Renju Unit għandhom dritt u l-obbligu illi jieħdu sem f'dawn elezzjonijiet sakemm jibqgħu membri tal-Unjoni Ewropea dina ma nistawx ninnegozjaw fuqa. U jiena ma nistax naqbel illi jkollna eh, sħubija ta' tini kategorija. Jiena nifhem l-interessi tal-partiti imma ma jistawx ikunu iktar importanti mill-realtà legali. Is-sur Hofstadt, Verhofstadt, eh, ċabċablu eh, ħafna sur Faraġ u dina hija raġuni bizzejiet għalik sur Verhofstadt biex tir-tira kull maħat u tirriformola dak li inti stqarrejt. Thank you, colleagues. Grazie, kollegi. Eh, dan id-dibattitu issa maluq.